Il-President talabni biex namel istqarja li mis fismu. Il-ħat aħna ser nikkommemoraw il-ġurnata kontra l-violenza fuq in-nisa u tabilħaq dinja realtà traġika madwar id-dinja u anki fl-Unjoni Ewropea l-violenza kontra n-nisa tmur li l mill-frontieri ġeografiċi u soċjali, aħna narafu li l-nisa Ewropej jisofru mill-violenza domestika u għallek aħna qed nitkellmu fuq il-violenza fizika, psikoloġika u abbu sesswali u kol din hija inaċċettabbli qed nikwota mill-Karta ta' dritti Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. L-dinjità umana ma tistax tiksira u tiġi rispettata u protetta. Artiklu 3. Kull individwu huma intitolati għal integrità fizika, psikoloġika u mentali irridu nassiguraw li jkun hemm livelli minimi għal protezzjoni tal-vittmi aħna nar il-liġijiet u però tfadal ħafna xogħol xisir aħna lek għandna dmir li intemmu din il-vjolenza niġġieldu biex neliminaw il-vjolenza nisa u l ġirdu jġildu flimkien imkien sabiex jassikuraw li dan lan jintlaħaq. Miżuri eżistenti għandu jiġu implementati, rizorsi jiġu allokati sabiex bekk l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri u s-soċjetà ċivili tkun tista' taħdem it fit biex tfassal strateġija globali fil-ġlida kontra l-vjolenza fuq in-nisa. Dan u tmim tal-istqarrija. Nirringrazzjakom. Għanna point of order, signor Kular. No, President, jiena nara eh, eh, li eh, verament telftaħin li għedin namlu dam l-istaqarrijiet meta għed niddefendu il-nissa meta l kunsill Ewropew id-deċida li laqqas se jkun hemm mara waħda biss rappreżentata fil-Bank Ċentrali Ewropew. Taddaħ din il-biċċa xogħol. Vielen Dank, Frau Goulart, bei aller Berechtigung. Grazie tasse, signora Goulart. Punt validu tassew, pero aħna ikolna nibqaw disciplinati u nikkumentaw biss meta jkun hemm punt ġenwin biex nitolbu għal point of order. Nixti uh, eh, insellem delegazzjoni mill-Parlament Zvizzeru huma qegħdin fil-Gallerija Pubblika, il-President tal- kunsilli tal-Istat u il-President ukoll tal-Kunsill Nazzjonali u għandna numru ta' membri parlamentari min-naħa tal-Iżvizz.